l-azzjonijiet eh, funivjarji. L-ewwel kellim ħajkun Vicky Bod. Xtaqt nitkellem dwar tamir personali protiva, dan fil-fajl kien studju interessanti dwar kif is-suq eh, waħdini jiffunzjona f'28 pajjiż fil ruol ta' kommissjon il ta' ministri u l-parlament kif jaġi jikobraw u kif ukoll bħed ikun jista' jinnegozja. Ftit ġimgħat ilu ħafna minna rajna dawn ir-ritratti ta' fabrika fit-Turkija li eh, tipproduċi life jackets folots minn flok li jgħinu l-persuna biex eh, eh, ma jerix kisir l-oppost, jera iżjed biex manħallux da tip ta' tagħmir jidħol fis-suq tagħna. L-Unjoni Ewropea stabilit eh, standards komuni dwar ta'mir personali protettiv bħal life jackets, crash helmets, eh, u tip ta' tagħmir li jintuża f'ħafna postijiet ta' xogħol. Ħafna jiftakru l-kriżijiet eh, fej PPP qed tipprovdi tħares lil Eh, tobba u l-nurses. Il-regoli tagħna mhux biex ikopru r-responsabilità tal-produttur imma kemm min jimporta li ma iżjed faċli biex dawk li huwa responsabbli s-sorveljenza jittraċċaw dawk l-affarijiet li huma perikolużi minn jneħħuhom mis-suq. Li jkun hemm standards komuni fl-Ewropa ħafna drabi jista' jgħin lill produtturi tagħna biex bijaw f'partijiet oħra tad-dinja b'istess ħin jgħinu l-kummerċ tagħna. Il-tibdiliet tekniċi fir-rapport li aħna qed nittrattaw illum jgħinu biex jissimplifikaw u jimmodernizzaw 25 sena ta' leġislazzjoni. Hija ħaġa li nindu kosbija mill eh, produtturi, mill-organizzazzjoni ta' konsumaturi u dawk oħrajn li qegħdin fil-katina ta' provvista. Eh, ma waħda mill-problemi l ewlenin ta' suq wahdini huwa sa f'liema punti jista' jkun hemm standardizzazzjoni, kemm hemm bżonn standardizzazzjoni. Fl-approċċ inizjali tal-Kommissjoni ħassew li jista' eh, iżidu wkoll anki dak li jintuża fid-dar għall-lingwanti per eżempju, għanna bżon eh, analizi tal-impatt. Tal eh, eh, ma jekk hemm raġuni biex jiġġustifika tat-tip ta' żieda fil-kap ta' applikazzjoni. Ma ħsibx li għandna bżon li l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea tindaħal fil-ċina, jiena tħadd fil-politika biex noħroġ mill-ċina, mhux eh, biex in nies jagħmlu fis-sinkijiet tagħhom stess u l-kollegi mill-suq eh, eh, intern eh, votaw biex ma jaċċettaw, imbagħad ħanna f'negozjat mal-Kunsill ir-rappreżentant ta' rappreżentanti ta' 28 stat membri. Il-maġġoranza approvaw dak li l-maġġoranza tal- tal-parlament biex ħajkun hemm liġi tal-Unjoni Ewropea fuq dawk li naħslu l-gwant li jaħslu il-plattili. Jew inkella dawk li naraw eh, ornamenti nużaw tal-miliet. Imma 27 mm, minn dawk il-ministri xtaqu eh, liġi eh, xtaqu li kunem liġi dwar ingwanti għal fabriki imma jena nħoss li bżon imma nrispetta il-deċiżjoni demokrati. Eh, meta zon moħok zon li għaw ħafna ċerta pajizi, inkluż pajizi li eh, dan l-element mhux ħajżid l-spejjeż għal konsumatura allura mm, disposta naċċetta dal-punt ta' daw 27 sa' għalmenu l-lingwanti biex naħslu il-platti nħajnija imma Eh, dak li għamilna meta eh, għamilna eh, mit emenda biex tkun iżjed sempliċi, inqas burokratika għal dak li għandu xaqsa mit-tamir persuna protettiv u nisperaw li dana tkun swassa la situazzjoni aħjar għal negozji u biex jkun il kommerċ Naddu issa għall-onorevoli Stile. Grazie ħafna. għal dawk li aħna fl-Unjoni Ewropea illi xelu xi ħita tal-gas jew sawru l-ikel fuq kuka tal-gas il-koll ħasbu illi huma sikuri u illi jistgħu jinxtraw jew jinbijaw madwar l-Unjoni Ewropea dawn il-proposti ġodda juruna illi jekk aħna nokkooperaw biex nikonna eh, sistema waħda għal protezzjoni ta' dan prodotti kollha nistgħu Eh, indiżguraw li dawn il-prodotti li jużaw 500 miljon ċittadin Ewropew eh, ikunu sikuri. Imma ovvjament il-prodotti li jinbijaw jridu jkunu identiċi fl-istati membri kollha għada se nivvotaw fuq it-test ta' ħari nittama li kulħadd ikun jista' japprova dan il-ftehim għaliex naħseb li l kompromess tajjeb bejn il-partijiet involuti kollha. Issa, jekk ikun hemm vot pożittiv fil-plenarja għadha, dan ir-regolament se jiġi traspost fil-Liġi Nazzjonali sa jannar tal-2018. Dan ikopri ħafna um, prodotti differenti minn cookers portabli għal boilers anke f'binjiet kbar u rridu nżommu willi iktar minn 30 miljun unità li jimbijaw ta' kull sena u eh, fl-Unjoni Ewropea bħalissa eh, madwar ta' 470 miljun minnhom il-suq ta' dan id-daqsu enormi fil-fat irridu niżguraw li l-standards tal-manifattura jkunu għoljien ħafna sabiex niżguraw illi il-persuni illi jużawhom u ikunnu qed jużawhom fis-sigurtà meta nitkellmu dwar is-saħħa u s-sigurtà irrid nitkellem dwar il-monossidu tal-karbonju. Dana normalment Eh, meta jinħarra joħloq il-diossidu tal-karbonju imma mbagħad meta dana ma jinħarqux ikkun monossidu tal-karbonju u dan huwa velenus. Jiena ħat gost illi eh, dan l-element huwa inkluż fit-test finali mal-gvernijiet nazzjonali ma jagħmlux biżejjed f'dan ir-rigward u l-importanza tiegħu edha eh, tiġi moħbija fl-Unjoni Ewropea eh, dan il-monossidu tal-karbonju eh, jikawza ħafna mwiet fl ewropa il-tfal Bobby Christie Shepard li fl-2006 mietu mill-avvelenament tal-monossidu tal-karbonju fl-Ukanda f'Korfu minħabba bojle defettus. David Hinchcliffe li kien responsabli għal kas tal-appal regolamenti iktar stretti fl-Europa f'dan il-qasam sabiex ma jkunx hemm aktar imwiet nofs miljun ta' vjaġġaturi Ewropej illi ikunu esposti għal dan it-tip ta' velenament ta' kull sena, jiġifieri aktar imwiet u aktar perikli mill-HIV u AIDS. Irrid ikun hemm l-istess livell ta' sikurezza f'dan ir-rigward fil-lukandi madwar l-Ewropa il-konsumaturi għandhom jistħoqilhom li jkunu mħarsin sew irrispettivament minn fejn joqogħdu u fl-assenza ta' aktar proposti għal leġislazzjoni fuq is-sikurezza tal-lukandi aħna ħarisna lejn ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-1986 u dinija l-unika odda leġislattiva Ewropea li fija li nigwida fuq il-sigurezza fuq tamir tal-gas. Aħna rridu li kunem dispozizjonijiet speċifiċi fuq il-monossidu tal-karbonju, il-sigurezza tijaw u l-użu ta' eh, detectors tijaw. Mawħat li jġbor id-data Signora President, kollegi, Jena nittama li intom taqblu miħaj illi dawn huma punti illi rridu naħdmu fuqhom nieħdu azzjoni iktar grazzi. And now, Mr. Lopez Inturis White. Thank you, President. Thank you, Commissioner. Grazzi, President, Commissario. Palissa, eh, madwar 17.500 installazzjoni ta' trasport bil-kablaċ fl-Europa. L-industrija Ewropea għanda pożizzjoni dominanti fissu globali għall-installazzjonijiet funivjarji madwar 60% tas-suq dinji. L-industrija tal-iski eh, tuża din it-teknoloġija. Aħna mnek qegħdin nitkellmu dwar ħafna postijiet tax-xogħol marbuta ma' kumpaniji tal-installazzjoni ta' funivjarji dawn il-numri juru biċċar l-importanza li niggarantixxu protezzjoni għolja tal-konsumatur u armonizzazzjoni sħiħa tal-rekwiziti tekniċi u normi eh, ċari u dettaljati li jkunu applikabli b'mod uniformi fl-Unjoni kollha sabiex ikun hemm qafas pan-Ewropew li se joħloq standard u linja gwida fuq livell globali is-suq intern hija sfida tal-komitat tagħna u jiena wkoll qed noħodha bis-serjetà meta nħallaq fil-51 tal-Komunità Ewropea tal-Karbonju l-Azzar su intern armonizzati permetta integrazzjoni ekonomika aħjar u iktar integrazzjoni u svilup tal-industrija tagħna irridu ngħidu x'inhuma l-benefiċċji tal-Unjoni u t-triq kollha illi għadba għanna nagħmlu sabiex ikun hemm iktar ehm, benesseri għall kumpaniji tagħna permezz ta' dar rapport qegħdin nieħdu pass iktar lejn su intern li huwa aktar effiċenti li jagħmel ġiet iċ-ċittadini u li lill-industrija għalhekk dan huwa rapport illi fi ħafna kontenut tekniku direttiva tal-2001 li se nissostitwixxu b'regolament fi ħafna divergenzi fit trasposizjoni tagħha li għadha se neħilsu minnhom ir-regolament li se napprovaw għada jippermetti armonizzazzjoni sjaw jippermettilna illi nżommu l-impenn politiku biex naħdmu għall-iktar regolamentazzjoni aħjar u simplifikazzjoni tal-ambjent normattiv fl-Ewropa permezz din il-proposta se narmonizzaw il-kondizzjonijiet sabiex sabiex fis-swieq ikun hemm elementi u fittings ta' sigurtà fl installazzjoni funivjarji sabiex ikun hemm il-possibilità li dawn il-prodotti ċaqal fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' armonizzazzjoni totali peress li l-istati membri ma jistgħux imponu rekwiżiti ġodda jew iktar stretti fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom dan jħalli fidejn l-industrija l-garanzija li l-prodotti tagħhom jissodisfaw rekwiżiti tekniċi biex jimpjaw fil-pajjiżi Ewropej kollha u bekk ukoll nevitaw l-ispejjeż eh, inutli ta' traspożizzjoni bekk l-istati membri jibqgħu kompetenti biex jirregolaw aspetti oħrajn ta' Eh, trasport bil-kablaċ pal-ħarsin tal-ambjent, per eżempju, t-tjib tal affaz ġuridiku huwa element essenzjali ta' dan ir-regolament. Ir-regolament jaċċinu l-an tal-ambitu tal-applikazzjoni tiegħu jaċċinu ma l-eċċezzjonijiet. Il-proposta ti preċiżjonijiet għax tajt li trasport bil-kablaċ isservi biex jitrasporta l-persuni eh, f'momenti ta' rikreazzjoni fil-attraction parks ma dawk li għandhom iktar minn 30 sena ma mumiex fil ma jaqgħux dan l-ambitu għalek rridu nħarsu kol integrazzjoni ta' sistemi kolla fil proċedimenti ta' evalwazzjoni ta' konformità li jintużaw għal komponenti ta' sigurtà li sistemi differenti mill-li dawn is sistemi jistaw waslu għal iktar distorzjoni fissu għalek il-proposta iż-żom. Tenindolo għal sistemas sistemi eżistenti jiena niskuża ruħi mal-interpreti għajt il-kelli maċna xnaf il-rajt naġġel ħafna. Komissarju Bienkowska, grazzi Signora President, onorevoli membri l-ewel net nishtiq nirringrazzja l-Komitat tas suq intern u nifraħ il-rapporters Signora Ford, l-onorevoli Stille u eh, l-onorevoli Lopez Isturis White għaxxol li għamlu fuq dam li tred dossiers li permettinna nsibu kompromess soddisfaċenti li jista forsi jgħinna li naddottaw dat regolamenti wara l-ewel qari il su intern li jaħdem b'mod effiċjenti huwa priorità għalina u dan il-pakket juri li aħna qegħdin waslu r-riżultati li wedna. Aħna rridu li niżguraw li jkun hemm qafas legali iktar sempliċi tret regolamenti fuq it-tamir personali protettiv, it-tamir li juża l-gas u l-installazzjonijiet funifjarji kopru parti sinifikanti tal-prodotti li ċirkolaw fis-suq intern jikopru firxa wiesa ta' prodotti li ħafna ċittadini jużawhom ta' kuljum huwa essenzjali li l-leġislazzjoni tas-suq intern tiżgura li dan il-prodotti huma sikuri u anke għal dak li għandu x-xaqsam ma' tamir personali protettiv li dat tassew jipprovdi protezzjoni adegwata Rridu niżguraw ukoll li l-kumpaniji li jipproduċu dawn il-prodotti jistgħu jiserħu fuq afas legali li, li e, jissodisfa l-bżonnijiet tagħhom jippermettilhom ikunu kompetittivi u jirnexxu afas legali li jkun ma jimponix bisijiet eċċessivi Dan il-pakket huwa pass il qoddim biex aħna nissemplifikaw l-ambjent regolatorju bħala dan eh, l-approċ il-ġdid il direttivi qed jinqalbu f'regolamenti li jkunu applikabbli direttament f'kull wieħed mill-istati membri Ewropej Dan se, se jiffaċilita b'mod sinifikanti l-ħajja tal-kumpaniji li miflok ma joqogħdu janalizzaw u jirriċerkaw 28 liġi ta' traspożizzjoni differenti l-kumpaniji se jirregolaw jirreferu għal test wieħed disponibbli fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-adozzjoni ta' dan il-pakket aħna qegħdin nimxu pass aktar eh, rip lejn l-implementazzjoni tal-qafas leġislattiv il-ġdid li se jagħmel il-leġislazzjoni fuq is-suq intern ferm aktar konsistenti u iktar faċli li wieħed japplika. Obbligu ġodda għal l-importaturi distributuri id-daħlu issa dawn għandhom sensiela ta' kompiti u kontrolli li jridu jwettqu qabel ma jimportaw prodotti minn pajjiżi terzi lejn l-Unjoni Ewropea regoli ġodda fuq it-traċċabilità se jagħmluha iktar faċli li aħna insegwu prodotti tul katina ta' distribuzzjoni kollha. Il-pakket se jagħti oddo taħjar li l-autoritajiet ta' sorveljanza ta' suq jippermettilhom jiġildu iktar kontra prodotti li mhumiex sikuri u mux konformi u li jitlu fissu Ewropew u dan se jkun għal ġi tal-kumpaniji kollha li għedin jamlu sforz biex ikunu konformi mar-regoli applikabbli se jnaqqas ukoll il-kompetizzjoni żlejali. Il-benefiċċji ta' dan il-pakkett huma l kulħadd tal-konsumaturi, għall-imprizi u l-awtoritajiet u u ċari. Namel komment qasir fuq kwistjoni istituzzjonali. Irrid ikun ċar u negozjati li ntemmu dan l-aħħar fuq il-ftehim interistituzzjonali fuq it-tfassil tal-liġijiet aħjar ikkonferma li il-kumitati tal-komitoloġija mhumiex l-istess bħal grupp espert tal-Kommissjoni permezz tal ftejim interistituzzjonali li se jidħol fis-seħħ dal-waqt il-Kummissjoni se tagħti aktar attenzjoni l-irwol tal-kumitati. tal tal kumitati L-adozzjoni ta' dawn il-proposti żgur se jkollha effett pożittiv fuq l-imprenditorija u l-kompetittività fl-Ewropa. Għalhekk il-ftejjim illi intlaħaq bejn il-koleġislaturi u l-benefiċċju l-valur miżjud sinifikanti għal kumpaniji ċittadini u amministrazzjonijiet nazzjonali, il-Kummissjoni tilqa dan il-pakket ta' kompromess illi qbiltu fuqu. Grazzi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 li eh, tal-Kumitat tal-Xol u Affarijiet Soċjali għamlet fuq il-tamir personali protettiv jiena nixtieq infakkar li l-opinjoni ġiet approvata b'mod unanimu mill komitat u ħafna kienu l-indikazzjonijiet li natajna. Għalli xaħna nħossu li bħala Kumitat is-suġġett tas-sikurezza tal-ħaddiema huwa suġġett importanti ħafna. Aħna indikajna li għandhom jinataw strumenti ad hoc għal eh, dawk li jużawhom għal dawk li jisu il-konformità differenti tal-utenti lingwaċ li jiftijem għal dawn li qegħdin jużaw l-istrumenti jaħasra fil-fema tagħna li l-involviment tal-Kumitat Empl fir rigward ta' dan ir-rapport kien involviment ftit li xejn u l-indikazzjonijiet importanti b'mod partikolari fuq il-komunikazzjoni li trid tingħata lil dawk li qed se jgawdu minn dawn l-istrumenti kienet ftit li xejn. Aħna rridu niverifikaw x'kienu l-kondizzjonijiet eżatti tar-rapport u eventwalment nagħtu l-approvazzjoni tagħna għalih ir-rapport. Next speaker will be il-kellim li jmissi Sorarmu. Eżis kollegi, nitkellem għannom tal-PP bħala il-kellim fu ehm, il-, -kellim um, Pepe, Iva, nafu li rrit ikunna standards eh, olja f'dan is-settur għal-konsumatur, rridu ngħidu li eh, mkien ieħor fid-dinja mu il-konsumatur daqshekk ħares eh, dak għandu x'jaqsam ma' l-elmi u tamir ieħor hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar ingwanti tal-ħasil li wieħed juża fid-dar jien għandi tifla żgħira U jekk eh, inti għandek eh, bżon ta' meċi xoħl id-dar, eh, inti għandek tilbes maskla u kullħat għandu ikollu għacċess għall-ħjar mir protettiv possibli. Rrit kollha klaqwa standards ikolli l-għalli xerred ikunu imħarsa minn prodotti ta' standards medjokri. Rridu naraw ukoll li l-imprizi tagħna ma nabuhomx ma dana kollu eh, l-kumpaniji Zaru medji m'għandhom xans biex jimlew ruxma ta' dokumenti ma nistawx noqogħdu ndaħlu regoli bla doċu bla ma mingħajr ma naraw illi dawn jkun jistgħu jiġu implementati effettivament. Rridu naraw li eh, jekk inti għandek eh, prodott eh, skont ir-regolamenti allora m'għandekx bżonn timla formuli oħra. Rridu nħarsu wkoll il-konsumaturi kontra prodotti ta' kwalità baxxa kif ukoll kontra l-frodi, rridu nevitaw ukoll il-burokrazija żejda, allura nalaq billi ngħid illi napoġġa bisħieħ din il-proposta. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir President, hija ċertament li eh, regolament eh, li tikkonċerna tamir personali protettiv hija eh, xi ħaġa li aħna tassew narfu bħala ta' importanza kbira anki fizatur tal-ħarsin tal-konsumatur. Kien hemm eh, punti diversi li oħrajn semmew sigurtà pereżempju kif ukoll eh, il-fatt li wieħed jintrabat ma' diversi miżuri qed nitkellmu dwar elmi, dwar eh, fejna fien konsumi li jintlibsu mill-nies ta' attività nar u nisħara li jaħdmu f'xogħol li jappreżenta ċertu periklu. Nitkelmu pero mux dwar dawn n-nis biss, imma anki n-nis eh, li eh, fis situazzjonijiet domestiċi tagħhom eh, kollhom aċċess għal tamir kollu jew kella il-bies protettiv tajjeb fil-ħidma tagħhom. Allura, flimkien mal-Kummissjoni u il-Kunsill rridu nagħmlu mod ċar sissa is-sitwazzjoni kienet uż burokratika u allura tassew importanti illi fuq eh, kull tip ta' tamir irrid ikonna sistema faċilitata għal produtturi rridu eh, naraw li nizguraw iktar eh, il-kwalità u l-ħarsien li joffru dawn il-prodotti U fl-ħar mill-ħar nħarsu l-konsumatur. Importanti li li dekonna li konna din tip ta' leġizlazzjoni li tħaffef fil-ħajja. U għallura għal dan il-għan aħna favur il-test. Grazzi, eh, Sir Iva, jena eh, naprova din eh, dan il-test fuq l-installazzjonijiet jena seb bekk ikun aħjar ehm, biex eh, minn qed jagħmel affarijiet tajjeb nippromovuh u l-oħrajn li tagħmlu ħażina nikkastigawhom. Nafu eh, li eh, f'pajjiżi nħoloq funikular fejn n-nies setaw ehm, jitelaw uh, u jinżlu ċertu ċertu għoli uh, leġizlazzjoni uh, illi tezgura illi l-affarijiet isorga suppost hija tajba imma li l-affarijiet kunu wis eċċessivi ħażin għaliex rekwiżiti żejda ħadd m'għandux jambihom jew kellha l-wieħed ikollu jala allura tamaw illi um, il-dawn it-tip ta' funikulari kunu jistaw joperaw anki wara l-indaħlu fisseħ dawn dawn it-testi leġizativi. Grazzi, senjora mm, President, nejt l-lejva, da forse mux l-iktar suġġett eċitanti, flasha fredda xun nofsa flasha ma insomma, nasab li kull ċittadin Ewropew ħajħossu iktar sigur wara il-vot ta' da meta dak li jkun eh, jieħu eh, per eżempju ski lift eh, lejn il-qoċċata ta' montanja u kalla jkun qed jieħu shower jaf illi hemm l standards Ewropew. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar kuntenta li sens komun kien dak li renja nafu illi il- il-funikular li jem fi Praga ġi, ġi esklus minn ehm, min lista ta' minn lista. Nemmen u koll li eh, għandu jkunem uh, regolamenti tekniċi komuni illi jgħinu biex ikun hemm iktar suq kompetittiv u dan kollu ħajwassal ukoll biex ikun ħajja aħjar u iktar sikura. Sinjura Kummissarju, nixtieq nħeġġeġ lill kummissjoni biex tkompli tuża setat leġislativi tagħha biex tarmonizza fejn jagħmel sens u fejn il-benefiċċju huwa Dan dan li għanna unek u għatassew importanti biex il-settur intern jihdem kif suppost. Is-sur ma starka. Grazzi, Signora Presidente, Sis kollegi. sew ħasra li eh, sardaq seħħin ħin u li eh, rridu nħarsu lejn dawn il-punti li huma tant tant interess suppost ta' ċittadini tagħna, suppost eh, din eh, dan ir-regolament jew post eh, regolament ta' l-1989 u biex jiżgura illi l-istati membri ħarsu ċertu standards għandu ukoll valur ekonomiku qawwi għal li jiexawna kettet konversettur li jammonta l-10 biljun euro fis-sena. Eh, bżann ukoll eh, ta' innovazzjoni, per esempio nanofabrics, eccetera, eccetera. Però nafu li hemm ċertu punti problematiċi inklużi per esempio ċertu tamir eh, u il-reġimi lingwistiċi kollha li huma meħtieġa jew nkella id-dati ta' skadenza għal konformità Naħseb eh, dak irridu u għal insibu bilanċ tajjeb bejn eh, il-ħarsijene tal-konsumaturi u l-interessi tal U Rridu naraw ukoll li ma jkunx hemm eh, ukoll perikli fuq il-post ta' xogħol. Naħseb li dak li għandna qudiemna huwa importanti għal ħarsien tal-ħajja ta' ċittadini tagħna. Sinjura Parker, grazzi Sinjura President, l-armonizzazzjoni u l-Unjoni Ewropea huma kemm tgħidli morru eh, fl-imkien eh, Għawek kan rapport li eh, jahdem favur l-armentazzjoni, ma l-affariet huma l-lin minn eccellenti. Il-gvern eh, Ingliż, per eżempju, eh, wara tħassib li regolament fuq tamir personali protettiv imur l-lin wisq, ma <laughs> probabilment il-Renjoni jitħaj kollu jaċetta. Jena nittama li eh, kemm jista' jkun eh, jkun hemm kummerċ u l-affarijiet jimxu tajbin, ma ma nafx dawn ir-regolamenti kollha tant għandna bżonnhom, sinċerament jiena sallum lum il-ġurnata għadni minix konvinta. Isur sur Bozon, grazzi ħafna Signor President, eżis kollegi bħala rapporter tal-PPE fuq dan eh, rapport fuq rapport ta' Sinjura Stiller, nixie nifraħet let rapporters, Sinjura Ford, Sinjura Stiller u Sur eh, Lopez Istoris White, l-isforzi kolla li għamlu f'dol aħħar xur. U eh, naħseb illi dak li għanna u eżempju eh, ta' armonizzazzjoni tal-promozzjoni tal-movement ħieles tamir elettroniku domestiku li joffri l-ola standards eh, għaxetatini eh, verament naqqas il-riski u jizgura fl-istess waqt użu iktar razzjonali tal-enerġija. Għal eh, cookers normali sa l ikbar boilers fl-ikbar binijiet, l-Unjoni Ewropea għandha ħażna sħiħa kollox 470 il-miljon il-tamir. U nafu li miljoni ta' prodotti jimbijaw kull sena. U għallura ta' sew nishtiq nifraħ li Senjura Steller li għacċettat l-idea li biddel kem xejn il-test l-standards biex kunem standards zola l-konsumaturi qablet li jiddaħlu miżuri prekawzjonari biex jiġi eh, biex biex niprevjenu eh, l-velenar mill-monossidu tal-karbonju eh, kif ukoll biex jiġi evitat kull tip ta' dannu għal ħajja tal-bniedem minn partikolarment l-velenar mill-monossidu tal-karbonju li nafu kemm dan huwa perikolus naħseb illi kulħadd ħaj benefika minnu fl-Ewropa. Grazie. Grazzi, President, Aziz Kommissarju. il il-kompletazzjoni tal-suq wahdini huwa priorità aħna għanna nagħmlu ħilitna kollha inna mixin f'din id-direzzjoni. L-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali fil-setturi differenti għadu pass essenzjali li mhux biss jaqgħu jissemplifika l-qafas regolatorju għal dawk li jaħdmu fis-suq imma jgarantixxi livelli u ta' protezzjoni tal-konsumaturi u jtejjeb il-ħajja ta' ċittadini tagħna dan ukoll għan tagħna bħala rapporter fuq relazzjoni għall-istrateġija tas-suq wahdini għal prodotti u s-servizzi aħna samna ħafna mill- kummenti li fih dan il-rapport. Waħna għedin naħbu fuq dan l-approċ hemm bżonn li neliminaw dak kollu illi xekkel l-armonizzazzjoni tas sistema kemm il-darba nitkellmu dwar Unjoni Ekonomika ma fir-realtà din ma teżistix kullimkien għalhekk wieħed mill-għanijiet li fissajna li nafusna li narmonizzaw is-sistema u l-eliminaw dan l-ixkiel. It-tliet rapporti illi jiena nifraħ il-rapport eh, staħħom illi sena adottawhom għada fil-fatt il-rapporti għandhom il-merti illi għamlu l-armonizzazzjoni iktar effiċjenti sena għaddu minn direttiva regolament dan huwa pass il-qoddim ġenwin bħala kommissjoni u bħala parlament aħna rridu naħdmu b'dan il-mod sabiex il-regolament jiġi adottat mal-arkem jista' jkun fil-stati membri individwali dan huwa il-valur il tal-Europa u anke tal-irwol tal-Parlament Ewropew dawn huma ambiti kif rajna fit tliet rapporti li huma differenti imma importanti anke minn perspettiva ekonomika. Għalhekk ix-xewqa tiegħi hija li permezz ta' titjib ta' regoli naraw l-effetti pożittivi anke fuq l-impjegi u l-aspetti ekonomiċi li tant nitkellmu fuqhom da' żmien. L-Onorabri Rubik, grazie ħafna President. Nħoss li dak li qegħdin nittrattaw għawek huwa l ormonizzazzjoni Aħna li rridu huwa r-riżultati, konna riżultati ekonomiċi wkoll għandna bżonn aċċess tajjeb għal tal-intrapriżi għas-swieq u rridu nkunu ċari, il-regolament fuq eh, l-installazzjonijiet għal funivrjari hija importanti ħafna xi importanti għat-turizmu, ma importanti wkoll l-iżvilupp tas-suq u ċiklu tas-suq. Eh, hemm ftit produtturi ta' funivjari eh, u jipproduċi ftit Eh, ma mwix ta' periklu għall-ambjent u jistaw jiġu implementati f'diversi setturi. Eh, nista' jkollna tnaqqis ukoll fil-traffiku. Installazzjonijiet funivjarji jistaw jiġu użati b'forma pożittiva fis-suq intern billi jħolqu impiegi b'livell għoli ta' sigurtà u kultura ta' sigurtà l-installazzjonijiet funivjari naħseb li huma ta' opportunità kbira għas-suq eh, Ewropew u s-suq dinji wkoll dak li għandu xaqsam għall-iżvilupp. Jista' jkun hemm produzzjoni u beħ ta' biljuni. Hemm ħafna valutazzjonijiet ta' teknoloġija u li ġudikaw l-instazzjonijiet funivjari huma forma sostenibli ta' trasport, ħaġa li wieħed riġi konsidra meta naħsbu dwar trasport tal-ġejjini. Sostenibilità, mobilità, dawn għandhom dwar rwol importanti. Dawn l-istituzzjonijiet funivjari huma importanti ħafna. Grazie ħafna, l-Onorevoli Kelly. Grazie ħafna, President jena kontent nitkellem fissem l-grupp tijaj għal il-kwestjoni, dawn mumiex affarijiet ta' eh, li jaslu fil-headlines imma naħseb li huma importanti li konsidrawhom għaw eh, nis din il-kamra li eh, jużaw l-kapacitajiet tagħhom biex jindirizzaw dwar kwestjonijiet u jistgħu jkunu żguru dwar ħaġa li ħajsalvaw ħajjiet il-ċittadini għax l-armonizzazzjoni tal-standards u li kollox isir skont ma jiġi specifikat l-installazzjonijiet funivjarji u l tamiet tal-gas u personali produttivi għanna xi 60% tal-installazzjonijiet funivijarji anke f'pajjiżi eh, eh, eh, standards oli allora dana jista' jwasal għal eżjed sigurtà dwar il-tamir tal-gas għanna ħafna cookers u miljoni ta' cookers fil dinja dan jista' jwaslu għal inċidenti seri, u specialment mill-karbon monoxide. F'pajjiżi kienna kampanja biex nisikilu konxi dwar il-periklu tal-karbon monoxide u nasab li konna eh, leġislazzjoni armonizzata jħagġa ħaġa li tagħmel sens u tejna biex eh, eh, ntejbu s-suq għadini. U l-aħħar hija l-tamir personali produttiv. Nittinema l-viti eh, eh, Ford fej li għaltinna xista jiġri b'tamir inferjuri. Aħna billi nistabilixu da tip ta' standards li jiġu applikati u rispettati u ninkorreġġaw li produtturi li għandhom qafas eh, legali li jistaw jaħdmu fih u li konsumaturi kollhom garanzije tal-aħjar tal-aħjar sigurtà u dan ikun ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi. L-Onorevoli Sirio. Grazzi. Grazzi, Signora President. Jiena naħseb li illum aħna qegħdin qed ikonna dibattitu fuq suġġett importanti ħafna illi jolqot is-suġġetti kollha mhux biss dawk illi huma propju il suġġett ta' dawn id-dokumenti għaliex qed niskelmu dwar l-armonizzazzjoni tal-standards madwar l-Ewropa huwa fattur importanti ħafna. U uh, tkun ħaġa tajba li kieku fl-Ewropa regoli kienu l-istess uh, għal kulħadd u li ċittadini kienu kollha indaqs qudiem dawn l-standards għaliex uh, jekk aħna E, e, bekk ikonna Ewropa iktar eh, komprensiva li tirrappreżenta iktar iċ-ċittadini tagħha aħna l-lum qed nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni ta' eh, l-installazzjonijiet funivjari. Naħseb illi bekk qegħdin nagħmlu pass il qudiem fil-ħarsin tal-istazzjonijiet kollha eh, fl-Ewropa għaliex min jifhem fis-settur jaf illi fuq distanza ta' ftit kilometri ħafna xi kilometri per eżempju eh, żewġ postijiet ta' fejn isir li jipprattikaw l ski per, per eżempju fil-Italja jew u fi Franza eh, il ikunu differenti ħafna għallek jena naħseb li b'daħ li qed nagħmlu llum qegħdin jieħdu pass importanti ħafna għaliex l-armonizzazzjoni tal-standards Ewropej eh, hija xi ħaġa li għandha toqtol l-aspetti kollha tal-ekonomiji tagħna. L-Onorevoli Pospisil. Grazie ħafna, Signora President, Nixtieq naqat mal-kellima l-oħra. U dak kollu l-intqal fuq din il-kwestjonijiet jina wkoll nemmen li aħna qed nagħmlu pass il-qudiem importanti u li l-Kommissjoni nixtieq ngħid li dak li forsi jider bħala formalità jiġifieri tranzizzjoni minn direttiva għal regolament huwa iżjed minn hekk jiena kont responsabbli dal-proċess fir-Repubblika Ċeka u naf li id-direttivi ħafna drabi jista' Waslu għal 28 miżuri ta' implementazzjoni differenti. Jekk aħna nixtiequ li jkollna applikazzjoni uniformi, tkun ħaġa tajba li wieħed ikollu ftehim fuq regolament li jkun applikabbli f'kull stat membru. Għalhekk dan huwa pass importanti. Sa dwar il-kontenut, dak li qed nitħattu issa, dak li ħajġi adottat huwa ħafna ħjar minn direttivi differenti f'aspetti differenti. ċerta kollega semmew li l-manifatturi, il-produtturi jistgħu situazzjoni aħjar xi ikollhom regoli eh, uniformi li jridu jirrispettaw. Jien nixtieq nirringrazzja l-kollega tiegħi u naħseb li rnexxinna nirrazzjonalizzaw dawn il-rekwiżiti, speċjalment fuq il-tamir personali produttiv u jien appoġġi l-proposti. Grazzi ħafna. Issa catch tiegħi mill-lider persona waħda hemm. L-Onorevoli Marija. Grazzi ħafna, President. Aħna qegħdin hawnhekk biex nitkellmu kwistjoni importanti li għandha xaqsam mas-sigurtà tal-konsumaturi u tal-ħaddiema wkoll. Huwa evidenti li l-globalizzazzjoni ekonomika u tal-kommerċ, liberalizzazzjoni tal-kommerċ qed waslet li għal-produzzjoni għal-pajjiżi qed jiżviluppaw fej lan kien biex innaqsu l-spejjeż ta' produzzjoni u par konsekwenza tnaqsu l-livelli ta' sigurtà. Ir-riżultat huwa issa konna ħafna prodotti fl-Ewropa li huma perikolużi specialment li għandhom xasmu mal gas li ġew importati mill-ċina. Kenna diversi incidenti, ħafna incidenti, kienem esplosjonijiet jew kella zida fil gas tal-carbon monoxide. Għanna diversi, għanna kazijiet ta' mwiet u zida ta' fl-mwiet u għanna neħdu, sanaddu għal-onorevoli Biankowska, għal-senjura Biankowska, Kommissarju, grazzi ħafna, Sinjuri, għal kummenti ta'kom fuq dal-pakket. Jiena nixtieq ngħid li fl-esperjenza qasira fil-Kommissjoni tas-sena l-ewwel eh, ewwel darba fejn smajt daqsek opinjonijiet pozittivi unanimi kważi. Nixtieq nirringrazzi l-rapporters ħalli kooperaw mill-qrib u eh, żguraw li kunem konsistenza fit-tlet dokumenti kif ukoll il-pakket ta' għafas legislativ. Tet punti li xtieq nagħmel. Daw tret regolamenti ħajkonna eh, għafas legali żied sempliċi. Dana ħadd twassal għal kumpaniji kollhom inqas pis u nkunu nistaw nsibu prodotti li mumiex eh, li għandhomx livell ta' sigurza li huwa importanti għal klient għal konsumaturi. Għalek nispera li u nitlob l-appoċ ta'kom għal dan. u speċjalment ir-rapporters għal isforzi ta'kom. Ir-rapporters. L-ewwel l-Onorevoli Ford. Thank you. Grazie Afna. Is-suq waħdini għandu jwassal li wieħed ikollu kommerċ aħjar f'daw il-22 pesu. Mandi ħafna drabi mandi bżon one size fits all għal daw il-500 miljoni ta' konsumaturi. Għanna konna nitkellmu l-lum dwar eh, livell li ta' sigurtà biex ma jirġewx il-velenati mill-karbon. Jew inkella ma joħorġ jaqawx minn eh, chairlift għax eh, tamir li mhux tajjeb f-25 sena dak li kena da 25 sena ġi simplifikat, modernizzat u ċarat. Aħna irnexxina negozjaw pożizzjoni aħjar. Eh, Il-rapporti għaj għandi 146 emendi għal proposta tal-Komissjoni. 117 għedin fil-leġizlazzjoni aħħarija, inkluż proċedura ġdida biex eh, tiffaċilita x-xogħol għal kumpanizar żgħar. Għamilna l-affarijiet iżjed eh, inqas burokratiċi imma zidna eh, s-sigurezza, zammejna um, s-sigurezza, minna spejjes addizzjonali għal konsumatur u għal min jipproduċi. Speraw li kunem kumperċana. Kollega mill jukeb ma għalet li ma femminitx għalix għanna bżon din il-leġislazzjoni. Evidentement, għatma f f'debattitu jew għamlet emenda waħda. Meta niġu għal regoli li l-negozji u l-konsumaturi nipreferi kun fil-malmejda n-negozjaw eh, eh, ftejim għax jek ma konux eh, bil-qeda mal-mejda kapaċi nkunu parti minn dak li jiġi mikul. Issa naddu għal l-onorevoli Stila. Grazzi ħafna, grazzi l-sinjura, rapportez kolla, il-kommenti li ismajna ma' kollegi verament Eh, kienu nkoraġġanti juri li wieħed eh, hemm tarif tax-xogħol li wieħed qed jagħmel biex isalva l-ħajja nies. Għalhekk qed niftakru għaliex qegħdin hawn għal volja qed noqorbu lejn nofs il lej eh, U l-valur tas-suq waħdini, naħseb il-fatt li qed naħdmu flimkien biex naslu għal u li aħna nkunu bil-qeda madwar il-mejda għajin kena ma jkonniex eh, eh, kontribut x'namlu. Eh, L-Unjoni Ewropea tfisser li aħna nkun nistgħu ninfluwenzaw il-politika li jinfluwenzaw is-suq ħadin. Ma kif qal xi ħadd ma nafx hekk xi ħadd fil-Presidenza Olandiża li qalet li l-Unjoni Ewropea hija ħaġa sabiħa ta' proċess verament prezzjuż li għanna bżon nizviluppaw un tejbu. Għanna 500 miljon konsumatur kopri 29 pajis u l-fat li aħna għedin għawek għed ikonna mpat fuq dawk in-nies forma pozittiva, ħaġa li ħaqqa e, eh, defenduha. Grazzi tal-appoġġ kien privileġ li naħdem ma' nies li ma' nies li jixtiequ l suħa din jaħdem għal ċittadini tagħna. U l-aħħar kellim ħajkun is-Sur Lopez is-Turis White. Grazzi ħafna President. Nixtieq nirringrazzja Nirringrazzja li kulħadd verament ħadna gos ma' Sinjura Vicky Fort, Sinjura Stille, bejk it-tlieta u l-oħrajn oħrajn ipparteċipaw, ovvjament ċeta nies li ma jridux jipparteċipaw, li ħaġa normali. fil kasta naħseb li avanzajna dak li għandu x'jaqsam mas eh, waħdini eh, u intern jiena tħallsin il-kumitat u verament gburi li stajtna naħdem magħhom għax tallimt ħafna minn it-tnejn. Jien nixtieq ngħid biss Eh, Nam referenza l-erba punti eh, dwar il-rapporti jina eh, kelli nuru li prepara Kien emmizjet informazzjoni għal konsumatur bil-websites tal-produtturi dak li għandu xaqsam il-brejkijiet tal-installazzjoni funivjarji u jkun jipermettu kol kompetizjoni leali bej daw kollha u anki dwar il-sanzjonijiet xedo rapporter Lucy Andersen li jen ħafna biex wieħed saħħa il sanzjonijiet tar-regolament u rranġajna wkoll dak l għandu xaħsam l-installazzjonijiet eh, storiku li ħafna drabi jgħat eh, interesa turista. Jena bħala eh, responsabli tal-Partit Popolari, verament nirringrazzja l-rapportez biex inkunu żguru li ġew konsidrati forma pozittiva u wasfelna għal riżultat verament pozittiv biex il-Komitat il Imko eh, nistgħu nkunu gburin. Grazzi ħafna li kulħadd. Eh, grazzi ħafna tajt il-President.